Jiet eh, le minuti bekkum approvati. Puntiħor l-autoritajiet kompetenti tar Repubblika Franċiża batu l president żewġ tal-biet ta' revoka ta' munita parlamentari tal-onorevoli Jean François Jalk u żewġ tal-bit ta' revoka tal-immunità parlamentari tal-Onorevoli Jean Marie Le Pen fil-qafas ta' eh, investigazzjonijiet ġudizzjarji. Skont il-regolament dawn it-talbiet jitresqu dim il-Komitat tal-Affarijiet Legali fil-Parlament kompetenti f'tal-qasam. Il-President irċeva minn il-PPE